membru. Grazzi ħafna għall l-attenzjoni ta'kom, nabdu issa għal votazzjoni. Point of order. Is-Sur Kava. Grazzi, Sur President. Sur President, jina ktibt l-President Schulz fl-erba ta' frar din is-sena fuq kwistjoni importanti ħafna u marċivejt xejn minn għandu għas acknowledgement u naf minn konversazzjoni simili eh, mal eh, gruppi politiċi. Jimporta li jekk tieħdu din litra sabiex wieħed mill-ħussira hawnhekk jaqbad minn messaġġiera hawnhekk jaqbad din litra u qudiem 750 xut iwassal din litra lill-President. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel votazzjoni.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 Eh, anzi, Sur President, xtaqt infakkar li il-Premju Nobel tal-Paċi, Ximon Perus, Perez il-biraħ kellu eh, iktus u qed jiġġielet eh, imdendel belħajja u il-mewt għalhekk forsi naħsbu ftit fuq u nittamaw li jerġa' jirkupra. Grazzi. Sperăm ku toții in acest lukru. So, trecem la raportu Iazlovietska. Mela naddu rapport ta' Jatkovletska, il-rapport fuq il-protokoll tal-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera fuq il-ċaqliq ħiles tal-persuni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni għanzi għada miftuħa, jkorriġi ruħu l-President, issa votazzjoni maluqa. Iva, għaddit. Issa rapport xogor. Il-summit soċjali tripartit għad kabiru l-impjegi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u dan għadda u koll. Issa rapport ta' Sur Bellet. Um, ehm, deklar ka aktul jeste adoptat in mod definitiv in în conformitate cu acordul entre pal il-bastimenti ta' um, modijiet tal-ilma interni ftejn bil-Parlament u l-Kunsil. Rapport Lamsdorf ftejn ta' skobija ekonomika bil-Unjoni Ewropea l-Istati IPA e sadik. Vota, votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Adottat. Ftejm fuq l-implementazzjoni ta' konvenzjoni dwar ix-xogħol fis-sajt. Jekk joġobkom. Grazie President u grazzi ħafna wkoll lill persuni kollha l-kollegi li kollaboraw fuq din ir-riżoluzzjoni. Nizmin li il-Parlament jibda jiċaqlaq favuri dialogu soċjali Ewropew kif ukoll sabiex itejjeb il-kondizzjonijiet ta' xogħol ta' miljuni ta' ħaddiema fis-sajt madwar id-dinja sabiex jiġi rikonoxxut il-dritt tagħhom għal ħidma soċjali għal ħidma diċenti eh, ħarsin eh, soċjali kif ukoll żminijiet ta' mistrieħ ġusti m'għandniex ninsew Eh, ir-regoli li jeżistu u dwar id-drittijiet tal-ħaddiema jiena eh, ċerta li ħajkonna maġġoranza kbira illum favur il-ħaddiema fis-sajt għaliex mingħajr drittijiet soċjali eh, soċjali u ta' xogħol m'għandniex demokrazija. Grazzi. Deċ, cine este pentru? Minu favur. Kontra, assenzjonijiet naddat. Rapport fuq eh, l-aħħar zviluppi fil polonia l għanet eh, proposta rezoluzzjoni minnaħa tal-INF, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni miftuħa ir d m'għaddiex. Nadu l allura għal rezoluzzjoni ta' ħames gruppi politiċi. Nibdew l-ewwel paragrafu tlieta, l-ewwel parti minu favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, it-tieni parti. Favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet ukoll. Paragrafu 4. it-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 6. it test oriġinali favur kontra astensjonijiet adottata. Seba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottat. Artiklu 8 zoċ partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet adottat. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottat. Artiklu 8. Għanna menda tlieta l-ewwel votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Menda erba. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. menda setta, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maruqa maddiċ mela test eh, oriġinali kotazzjoni 2 minu favur minu kontra sensjonijiet għanit Kotazzjoni 12 minu favur kontra assenzjoniet għaddiet. Kotazzjoni 13 favur kontra assenzjoniet għaddiet. Premessa għaf żewġ partijiet, l-ewwel partija favur kontra assenzjoniet adottata, t-tieni partija minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-premessa ċe Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adattat. It-tieni minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa H favur kontra astensjonijiet adattat. J l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adattat. Tira parti favur kontra Astensjonijiet adottata. Premessa K. Favur kontra astensjonijiet adottata. Premessa W. L-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa ma' Mbagħad eh, fuq il-test oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adotta. L-emenda 2 ta' premessa J, votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. maddiċ. Premessa zeta Zoċ partijiet, eh, l ewwel parti favur kontra stenzjonijiet adottata, t tene parti favur kontra stenzjonijiet eh, naħseb aħjar neċċekjaw votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. maddeċ. Voti sa fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għandiet. Issa naddu għara rapport tas-Sur Castaldo. Sur Castaldo, jek joġbu. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Jena xtaqt. Nirringrazzja u għal darboħra li Shadow Rapporters għal ħidma eccellenti li samna fl-imkien u li għamilna fuq dan il-rapport li kellu eh, l-ambizjoni li jerġa' jnid il-kooperazzjoni u sħubija eh, ma' dak li huwa forsi li timsieħeb eh, importanti għalina eh, f'dan ir-reġun u li żied wieħed koerenti mal-prinċipji tagħna. Imma rrid nirringrazzja minn qalbi lill-poplu Tunezin u l-isforzi li s-soċjetà ċivili għamlet f'dawn is-snin huma ċertament kien jistħoq ilhom il-Premju Nobel għal paċi. Issa fidejna li jistħoq ilna il-Premju Nobel għal solidarjetà u l-inħarsu fit-tul. Grazzi. Articolul 27, prima parte, pentru... Nibdew issa b'artiklu 27, menu favur, menu kontra, astensjonijiet, adottat. it tene parti favur, kontra, astensjonijiet, adottat. Artiklu 31. Żewġ partijiet. Votazzjoni l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, Adattata. Tina parti favur kontra sanzjonijiet diet. Artiklu 34. L-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet adatta. Tina parti favur kontra sanzjonijiet adattat. Artiklu 43 ehm, favur kontra sanzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet adattat. Artiklu 50 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adattata. It-tieni parti votazzjoni numerali miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet. Artiklu 61. L-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet adattat. Parti 2 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Artiklu 62 fl-ewwel żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet adattat. Tena partija eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Artiklu 63. Minu favur kontra astensjonijiet adottat. Artiklu 64, votazzjoni numerali miftuħa. Votazzjoni maluqa adottata. Premessa M Emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet adottat. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hija votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ġiet ir-rapport ġie adottat. Nixtieq nifraħ li rapporter. Issa naddu għal rapport ta' sur bala xirrifiri dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea. Emenda numru wieħed. Favur, kontra, astensjonijiet, mandiex. Artiklu wieħed. F'tlet partijiet, eh, L-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votul jeste jankis. Adoptat. votazzjoni magħluqa adottata. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. It-telet parti Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Adottata. Artiklu 2. Żewġ partijiet. Votazzjoni nominali miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Adottata. It-tieni parti votazzjoni nominali maluqa. Tina parti għandi, nadu artiklu 7, l-ewel parti, favur, kontra, astensjonijiet, adottat. It-tina parti, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Artiklu 8, żewġ partijiet, votazzjoni nominali miftuħa fuq l-ewel parti, votazzjoni eh, maluqa għaddiet. Għattina parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa għaddiet. Artiklu 11. L-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Ħanċċekjaw. Niftħu il-votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Artiklu 13 żewġ partijiet votazzjoni nominali miftuħ fuq l-ewwel parti. tazzira magħluqa għaddiet it-tiena parti votazzjoni nominali miftuħa adottata. Naddu issa għal artiklu 15 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottat. Artiklu 18. F'sitt partijiet kollha votazzjoni nominali. Vot miftuħ fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddiet. It-telet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddiet. il rabba parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. adottata. parta 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Is-sitt parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għandiet. Nadu issa l-artiklu 22 tlet partijiet, votazzjoni nominali miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Tret parti. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluħa Adottata. Artiklu 24. Żewġ partijiet. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa favur kontra sanzjonijiet eh, adottata. Tieni parti favur kontra sanzjonijiet eh, adottata. Artiklu 25. Żewġ partijiet. Votazzjoni nominali miftuħa fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata tieni parti. Votazzjoni nominali miftuħa. Magħluqa għaddiet. Issa ngħaddu għat-tieni għal artiklu 28 l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Artiklu 29 menu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiex. 30 ħan iċċekjaw naqra fuq 29. Eh, votazzjoni miftuħa, mill-ġdid votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa. Maddiex. Artiklu 30. Favur kontra assenzjonijiet. Maddiex. Nistaw niċċekjaw jekk tridu uh, vot elettroniku naħseb uh, illi ħajkunem hemm votazzjoni simili. Tajpus, votazzjoni maluqa u fil-fat maddiċ. Naddu issa għal artiklu 31 erba partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa adottata t-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma diċ. Tiret parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali maluqa. Il-raba parti. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni mal adottata. Artiklu 32. Favur kontra stensjonijiet adottat. Artiklu 35. Art votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni nominali maluqa adottat. Artiklu 37. Favur kontra astensjonijiet Erba'' il favur kontra astensjonijiet ħanċċekjaw vot elettroniku. Ftuċer miftuħa. Għadda artiklu 48 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. Għan iċċekjaw għan vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. It-tieni parti issa favur kontra astensjonijiet nċekjaw vot elettroniku. Vot miftuħ. Maddiċ. Artiklu 49, votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa maddiċ. 51 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni nominali maluqa, skużawni, u taddi. Issa 52 ħames partijiet kollha votazzjoni nominali, nivutaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa għaddiet it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa dotata. It-telet e parti votazzjoni magħluqa tgħaddi ir-raba parti. Votazzjoni maluqa tgħaddi il-ħames parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u taddi. Issa, naddu għal parti li jmiss minnu favur, minnu kontra, sensjonijiet u taddi. It-tieni parti li darba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Artiklu 54. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni nominali miftuħa u tandi. 56 l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaldiet It-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni magħluqa adottat. Artiklu 57, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni miftuħ, magħluqa, skużawni, adottata. Artiklu 59, minu favur, kontra, stenzjonijiet e niċċekjaw vot elettroniku fuq artiklu 59. Votazzjoni maluqa taddi. Il-permessa A żewġ partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti miftuħa. Votazzjoni maluqa taddi. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adattat. Il-premessa D. Fil-fatt għanna żewġ partijiet, nivotaw fuq l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. Niftħu sal-vot fuq it-tieni parti ta' premessa D. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Premessa P. L-ewwel parti, votazzjoni numerali miftuħa. sena maluqa għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Premessa AA. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddiet. Premessa għad, bżewġ partijiet, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni magħluqa adottata, it-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. Nivvotaw fuq eh, la bozza riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni malu adottata. Proset li sur Balax, rapport tijaw. Mr. Janetsky.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 Għanna, sur Lamzlow koll li xie jitkellem pero l-ewel għanna il-kollegi tiju. Sur Presidenti, jena nishtiq nitkellem dwar il-vot fuq il-rapport li għadu kif kena, jena rapporter nishtiq eh, nirringrazzja il-kapijiet responsabli eh, ta' xogħol eh, twil illi ħadinna dan il-rapport naħseb illi permezz tal-vuċi ta' dan il-parlament u rejna li rridu namlu progress soċjali, issa ejja, ejja edu eh, n-implementaw dawn eh, il-din il-votazzjoni bil-fatti. Mela, ġenetski qal li għanna regoli li fissajna ħna stess, diplomatiċi minn pajzi oħra huma permessi li jipparteċipaw josservaw il-deliberazzjonijiet tagħna m'għandna xejn x'naħbu kollox huwa miftuħ u naħseb ħaġa tajba li l-ambaxxatur jara mod dirett il-dibattit imqanqla li għandna nhar il-ħadd hemm l-elezzjonijiet fil-Duma tar Russja għalhekk tkun ħaġa sabiħa li kikun naraw eh, dibattiti tant imqanqla fid-Duma daqskemm naraw f'din il-Kamra. Grazzi ħafna. Issa hija ngħaddu għall-aħħar votazzjoni li għandna. Fuq il-pakket eh, dwar il-prodotti aggregati ta' investiment. Mela, artiklu 4 hemm emenda bil-fond. Grazzi, Sir President. Probabilment aħna ħanġħdu uh, dawn uh, il-standards tekniċi li l-Komissjoni te proponinna l li xie ma semmaċ tal-biet ta' dan il-Parlament. Al-kontrarju, pero nixxi unuru uh, iktar appoċ għal ħarsien u għallu raħna u illi ikun hemm appoġġ għall emenda illi aħna proponejna. Grazzi. Hemm oppożizzjoni għal din l-emenda? Le? Mela, jena għaddu għal votazzjoni mill-ewel dok favur l-ostazzjoniet kontra għaddit. Trebu jessa vaspun. Mela jena votaw fuq il-rizoluzzjoni kolla kemmi. Irrit najt li ħajkonna bżon maġġoranza ta' 376 membru biex inkunu ċerti jiena nirakkomanda li jkollna votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votul jeste inkis. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, proset, grazie ħafna. Say, no, no, no, you... Colleagues, we have... Kollegi, mela issa għanna l spiegazzjoni tal-votazzjonijiet u nishtiq li dawk li jitil jitilqu l-barra jitxaqalqu kemm jista' jkun malajr ħalli l-oħrajn kun jistgħu jispiegaw il-votazzjonijiet tagħhom fil kwitil paċi